so formally Mrs. European Ombudsman Emily O'Reilly is here with us and this is a great joy and a Signora Emily O'Reilly eh, da unek mana wa piacir tana, u her ana biex nisimaw il-prezentazzjoni tijak ta' rapport annwali tal-2013. Minnu fiħna dilek il-mikrofonu u niskuza ruħi minħabba dan id-domin zaħir minħabba li kena xie petizjoniet li ħaduna ftit iktar ħin minn kien maħsub. Uh, grazzi ħafna, ta' belħa, Signora President, grazzi tal-li l-qajtni, memx għalfej skuza ruħek, għaddaw min, l-iktar ħagġa importanti li tamlu għalli tindirizzaw il-petizzjonijiet, u anki jien kontet nati widen fl-uffiċju tijaj, online, fl-uffiċju tijaj f'dan l-axar nofsija mis Leardini, il-prezentazzjoni tijak kienet interessanti għalija nisma xkellek xitejt u għanki l-sfidi li jattaffaċċa li diskutejt dan l-aħħar snin ma'kom u iktar miegħek resident reċentament. Nixtieq ngħid li l-uffiċċju tiegħi huwa dispożizzjoni tagħkom sabiex bekk naqsmu l-esperjenza tagħna magħkom u intom magħna biex bekk nitalmu minn xulxin mill-petizzjonijiet li għandna pendenti. Il-koll għanna dawn id-diffikultajiet u nistaw naqsmu l esperjenzi tagħna. Pjaċira lija li nista' nindirizza dan il-kumitat tal-petizzjonijiet għall-ewwel darba l-uffiċċju tiegħi Biż-żewġ predeċessuri tiegħi dejjem kellhom relazzjoni eċċellenti ma' dan il-kumitat li huwa l-iktar kumitat relevanti f'dan il-qasam. Importanti li jkollna relazzjoni tajba magħkom. L-ewwel netta x'aħna ninsabu fl-istess xogħol. Fl-opinjoni tiegħi tnejn għandna mandat speċjali permezz ta' trattati f'din xogħol li nagħmlu u nissaponi li waħda mill-uniċi organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet li għandhom aċċess daqshekk dirett bejn iċ-ċittadini u l-kumitat. Ir-rwol tagħna nħoss li huma komplementari fir-rwol fir rigward ir-rabta mal-istati membri, il-kompitu tiegħi huwa marbut strettament mal-elementi li jagħmlu ċittadini kontra l-istituzzjonijiet Ewropej Intom tindirizzaw ukoll ħafna l-menti fir-rigward l-istati membri u r-relazzjoni tagħhom jekk u qed jħarsu ċertu leġiżlazzjonijiet jew biċċiet ta' leġiżlazzjonijiet Ewropej u regolamenti Ewropej, jiġifieri naħseb li kollox ma kollox kienna relazzjoni armonjuża flimkien f'dawn l-aħħar snin u nittamalet kompli. Illum ser nifli r-rapport annwali għall-2013 flimkien magħkom ikollha ngħid mill-bidunet li ħanieħdu ħaniħu ftit kreditu għal dan għax huwa xogħol primarjament tal-predeċessur tiegħi, is-sur Nikiforos Diamondoros, ma baqax l-Ombudsman f'Settembru li għadda jiena ħadd l-uffiċċju b'din il-kariga mill-ewwel ta' Ottubru u għalhekk dan huwa primarjament ix-xogħol tiegħu fl-ewwel biċċa tas-sena fl-aħħar snin tal-mandat tiegħu ħanifli x-xogħol li kon qed nagħmlu, uħud minnkom jafu li ma kienu l-investigazzjonijiet u li ma huma l-investigazzjonijiet li qed nagħmel biex nindirizza l-problemi sistemiċi fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej, xtaqt nindirizza dan imma primarjament hawnhekk qed nitkellmu dwar ir-rapport annwali. Mela din hija rieżami qasir ta' sena 2013 uħud mill-punti ewlenin li saħħu fil-każijiet il-kbar Niskuża ruħi għax ma tantx kont nifla f'dawn l-aħħar snin, f'dawn l-aħħar jiem u niskuża ruħi għax daqsej maħnuqa. Revolving door temmejniħ, xogħol konkluż din il-ġimgħa fil-fatt biex nagħtu perspettiva sistemika dwar kif il-Kummissjoni tindirizza l-uffiċjali għolin li jew jirtiraw jew inkella jitolbu għallif biex jaħdmu fis-settur privat u kif il-Kummissjoni tuża s-setat li għandha biex tevita il-konflitt ta' interess li jistaw ifedġu minn dan. Il-predeċessur tiegħi beda dan ix-xogħol jiena konkludejtu u wieħed mill-rakkomandazzjonijiet ewlenin li jien għamilt huwa bbażat fuq żewġ premessi. Waħda li l-Kummissjoni aħna nemnu li verament trid tindirizza din il-kwistjoni b'mod miftuħ u b'mod b'saħħtu, it-tieni li aħna nemnu li regolamenti għal personal jipermettu li dan iseħ u jistaw jamlu dan. Dak li jtniprofaw namlu mot ta' għajnuna u għalli nuru l-Kommissjoni kif tista taffetwa blaqwa mod dak li tixtiq tagħmel jiġifieri li tevita li jkun hemm sitwazzjonijiet ta' konflitt ta' interess, speċjalment fir-rigward uffiċjali olin. Musser ngħid wisq fuq dan imma l-rekomandazzjoni mqewlenija tiegħi hija li l-ismijiet tal-uffiċjali għolini li jixtiequ jitilqu mill-Kummissjoni biex jidħlu fis-settur privat għandhom ikunu pubbliċi l-ismijiet tagħhom u għandhom jagħtu rendikont qasir tax-xogħol tagħhom fil-Kummissjoni x'kien u anki x-xogħol tagħhom fil-futur fis-settur privat għandu jkun online biex bekk is-soċjetà ċivili wkoll jista' jkollha rwol tevvaluta kemm ir-regoli tal-konflitt ta' interess qegħdin jiġu implementati. Kien hemm każ li ġi konklużi sena għaddiet miss professur Diamanduros fejn records fir-rigward l-opt-out tar-Renju Unit mill-Charter ta' Drittijiet tal-Bniedem eh, ġew rilaxxati Dan kien avveniment annwali li kien inkludi l-President tal-Parlament u tal-Kommissjoni seħ f'Mejju fejn Niku Foros prezenta dan il-President Schulz kien hemm każ sinifikanti fejn kien hemm kumpanija Taljana involuta li kella riżoluzzjoni feliċi fejn 23,000 euro inatawlhom kienu ġew mweda lilhom imma l-moment qasir ma nitalhomx u dan ingħata b'sodisfazzjon ovvjament tal-kumpanija kelli l-onur li niġi eletta bħala Ombudsman Ewropew mill-Parlament Ewropew u fawissu għamil stħarriċ fir rigward l-Aġenziji Ewropej fuq il-protezzjoni tad data infetaħ kas f'Settembru fejn imbagħad jiena skont nista nipresidi Network Ewropew ta' l-Ombudsman bħala seminar fil-Belt Welidi, Dublin, flimkien ma' Sur Diamandurus, taf li tafu li jiena bħala Ombudsman m'għandix rwol iktar importanti mill-Ombudsman Nazzjonali ma' nikkoordina x-xogħol mal-Ombudsman Nazzjonali. Għanna dan il-network kena skambju ta' laqwa prassi u laqwa esperjenza fejn nitalmu minn xulxin u anki l-ombudsman tal-istat membru li hija xi ħaġa li jien għamilt meta kont ombudsman irlandiża jistgħu jibatu il-difikultajiet tagħhom fir-rigward il-menti li għandhom perspettiva Ewropea jistgħu jibatuh lill-Ombudsman Ewropew u jkollhom konsulenza mibgħuta lilhom lura. Kien hemm rapport li ppreżentajt il dan il-Kumitat f'Novembru u dan għandu x'jaqsam mal-istituzzjoni Quantex, Frontex li għandha staqsam mal Frontex li għanda sede fil-Polonja fejn ehm, ħafna um, kazijiet tal-azil u tal-ħarsin tal-frontieri. Ħaresna lejn il-fat li Frontex m'għandix mekkaniżmu biex ġesti l-elementi u aħna nafu rwol vitali li għandha u huwa kritiku li jkollha din it-tip ta' mekkaniżmu. Anki jekk fl-aħħar mill-aħħar l-element irid jiġi dirett l stat membru jew qorti, eċetera. Deċembru kien hemm każ ieħor kbir li kien x'jaqsam ma' każ ta' ksur fejn kien hemm sensiela ta' individwi li ġew jgħidulna li allegatament il-liġijiet tat-taxxa jew ta' tnaqqis tat taxxa fi Spanja fir-rigward il-klabs tal-futbol eh, fi Spanja kienu jagħmlu tkażbir tal-regolamenti tal-għajnuna tal-Istat infetaħ kasta ksur wara ħafna żmien imma dan seħ wara nintervenina. Din hija stampa ġenerali biss tax-xogħol li sar u l-volum li sar f'din sena 2013 smajt diskussjoni li kelkom dal ordu dwar il-volum tal-menti li terċivu intom ukoll brabta mal l-ammissibilità jew nuqqas ta' ammissibilità tagħhom matul is-snin aħna żviluppajna eh, manwal ta' gwida fuq il-website tagħna biex ikunu jafu ċittadini fej għandhom jiddiriġu l-menti tagħhom jekkux l-inna, jekkux l-Ombudsman tal-Istat Membru, jekkux l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jew Solvit li organizzazzjoni oħra li s-sur Lejardini semma dal-ħodu. Ġifiri, bħala totali iktar minn 23.000 ċittadin, reġistrajna 2420 il-ment u ndirizzajna 1407 Eh, problemi minn dawn li ħafna minnhom ġew mill-istati membri fuq livell ta' ombudsman. Meta tipprova tanalizza din iċ-ċifra jkollok ċifra ta' 350 li huwa numru ta' inkjesti li nfetħu mill-Ombudsman Ewropew fl-2013. 461 inkjesta magħluqa jider bħala ċifra żgħira għal tafu li l-bosta mill-elementi li ċittadini għandhom huma indirizzati mill-istati membri stess jiġifieri dawk li ħajkunu kontra l-istituzzjonijiet Ewropej bħala definizzjoni ħajkunu inqas. Imma minħabba li ħafna mill-elementi li nirċivu jwaslu għall-investigazzjoni sistemiċi għal-kwistjoni, il-ment wieħed jista' jsolvu l-kwistjoni ta' mijiet jekk mhux eluf ta' nies. Ġifri ċifra tista' tidher żgħira imma forsi qed bikom jekk ma tanalizzawx l-affarijiet. Il-maġġoranza tal-menti jinsabu skont dak li taraw fuq l-iskrin tagħkom. Fil-Kummissjoni Ewropea għandna l-ikbar numru tal-menti mhux għax hija istituzzjoni ħażina ma hija l-iktar li eh, kollha il-menti eh, kontrija mbatem l-Aġenziji Ewropej li huma t-tieni mbagħad il-Parlament Ewropew, l-EEAS, l-EPSO, u anke l-Banka Ewropa għal-Investiment. Importanti li najdu li ħafna drabi kun menti kontra dawn l-entitajiet minħabba problemi ta' kompetizzjoni, ta' konkur, ecc. Ftit iktar minn 25% jiġu indirizzati mill-istituzzjoni stess qabel ma ngħaddu għall-investigazzjoni, ġifieri nistgħu nitkellmu fuq it-telefon informalment lill-istituzzjoni huma jarfu xi żgarraw x'għamlu ħażin huma volontarjament jindirizzaw is-sitwazzjoni, ġifieri bekk inkun qed nagħlqu l-każ malajr. 43% tal-każijiet ma kienx hemm bżonn ta' inkjesti, ma kienux ġustifikati għal raġunijiet varji, ma kienx hemm amministrazzjoni ħażina fil-Mija tal-każijiet u amministrazzjoni ħażina kienet instabet f'10.8% tal-każijiet. Imbagħad fuq kwistjonijiet oħra għandna 4.1%. Issa l-konformità mal-proposti tal-Ombudsman Ewropew. Kull sena nagħmlu eh, investigazzjoni addizzjonali kif is-soluzzjonijiet ta' mikevoli tagħna ġewx adottati jew le mill-istituzzjoni relevanti. Din ir-rata ta' konformità tidher għolja ħafna 80% fejn għandna 20% li ma kienx hemm konformità, qed li qed ngħid li nixtieq tkun iktar għolja mhix qed niddetta l-affarijiet imma nixtieq għaliex l-Ombudsman Ewropej fil-livell ta' stat membru il-rata ta' konformità hija fermola u nipprovaw naħdmu lejn 90% minn tal-inqas. Dan b'kooperazzjoni ma' l-Istati membri u l-Kummissjoni partikolarment. U hawnhekk nitrasferu xu il-każijiet fejn hemm perċentwal qoli li jerġgħu imorru lura l-Ombudsman tal-Istati Membri, uħut minnhom imorru l-Kummissjoni u oħrajn jintbatu lill-istituzzjonijiet u korpi oħrajn, inkluż Solvit u oħrajn li semmejt qabel. Dawn huma uħut mill-pajjiżi l-istatistika skont il-pajjiżi li jistgħu jgħidulna ħafna ma jista' ma jgħidulna xejn. Hemm numru qoli minn Spanja dan ma jfissirx li ċittadini Spanjoli huma trattati ħażin mill-Unjoni Ewropea imma biss hemm netwerk oli u b'saħħtu ta' elmenti, ta' netwerk salmenti. Fi Spanja ġifiri hemm ħafna kuxjenza fost iċ-ċittadini tal-eżistenza tal-Ombudsman u ovvjament meta jkollhom problema u jafu li hemm Ombudsman Ewropew jidderiġu l elmenti tagħhom lilna. Ġifiri ħaġa tajba li hemm din il-kuxjenza fi Spanja, imma ħafna minnhom ovvjament kienu jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati membri. Kenna ħafna minn Ġermanja, mill Polonja, mill Belġu, imma mbagħad fir-rigward l-inkjesti miftuħa naraw li l-Belġu qegħdin fuq dimnet fil-lista. U r-raġuni wara dan huwa li ħafna mill-elementi huma mis-soċjetà ċivili, min-negozji, mill-NGOs, ħafna minnhom għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fil-Belġu. Ġifieri mhux il-Belġani per se li qed jilmentaw imma ħafna mill-NGOs u entitajiet oħrajn li huma fiżikament ibbażati hawnhekk fi Brussell. Dawn huma xi eżempji ta' każijiet u taraw minn dawk tal-Belġu li ħafna minnhom ovvjament jiġu mir-raggruppamenti li semmejt, ħafna NGOs huma interessati ferm fi kwistjonijiet etiċi, partikolarment fi dan il-Kummissjoni u għalhekk ikonna ħafna elementi ma allegazzjonijiet tal konflitt ta' interess, aċċess għal dokumenti ewlenin, sem tal-ċittadini, l amla tal-gruppi tal partiti interessati li jagħtu konsulenza lill-Kummissjoni u l-Aġenziji oħrajn, ecc. Kien hemm każ ta' suċċess ħafna fil-Ġermanja fejn il-Kummissjoni divulgat 140 dokument fuq id-dħul tal-Greċja fiż-żona euro lil ġurnalist Ġermaniż li kien talaba. Dan kien każ li semmejt qabel fejn kumpanija Taljana naħseb li kienu qegħdin Eh, jabbu merkanzija ta' ċeramika lejn Spanja kellhom dovuti lilhom somma u imma dan il-flejjes ma natawlhom l-omx. Imma fl-aħħar mill-aħħar issa natawlhom dan kien importanti għal kumpanija Taljana. Fil-kas ta' Spanja l-udejta li qabel fejn kena domin twil ta' erba snin fejn il-Kommissjoni ma ħadiġ deċiżjoni jekk għandix tiftaħ il-kas ta' ksur jew le u l klabs tal-futbol il-kwistjoni ma kienieċ taqsam miegħi imma l-kwistjoni kienet il-Kummissjoni kellha tindirizza dan il-punt mill-aktar fis. Dawn huma l-punti ewlenin familjari għalikom il-koll, trasparenza, kwistjoni etiċi, sem ta' ċittadini u ovvjament ukoll l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini li ġenerat ħafna interess u ġenerat ħafna il-menti brabta ma' kif dan din taħdem u kif il-Kummissjoni ta' titweġiba għal din l-inizjattiva il-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea, drittijiet fundamentali u l-kultura ta' servizz mill-aġenziji u mill-istituzzjonijiet. Każ ieħor li ġi mitmum f'tart l-sena li għaddiet fejn il-Kummissjoni għandha kumitat ta' konsulenza ad hoc li tina pariri fuq każijiet li involvu il-konflitt ta' interess ma' komissarji li ħaj jitilqu mill-Kummissjoni biex imorru fi sfera privata, aħna ħsibna li din mhix sitwazzjoni ta' konflitt ta' interess imma potenzjalment ta' konflitt ta' interess hu kien mar fis-settur privat u kienet jaħdem ma' kumpanija ewlenija tal-liġi li kienet involuta wkoll fil-lobbying. Wara l-inkjesta tagħna huwa ma baqax f'din il-kariga f'Diċembru propju qabel il-miliet. Issa, waħda mill- innovazzjonijiet mhix eżattament innovazzjoni saret qabel fl-uffiċċju tal-Ombudsman imma jiena meta kont qed naħseb is-sena għaddiet kif nista' nagħmel l-aqwa użu tal-uffiċċju tiegħi tal-kariga tiegħi u tal-riżorsi li għandna fejn għandna 80 ruħ bej wieħed u ieħor ibbażati bejn Strasburgu u Brussell, ħsibt li waħda mill-aqwa modi li nista' nwassal biex l-uffiċju tiegħi jkun iktar utli u relevanti għall istituzzjonijiet u konsegwentement li ċittadini u għal nifoka b'mod aktar strateġiku għall-investigazzjonijiet biex nidentifikaw il-kwistjonijiet li huma ta' tħassib pubbliku sinifikanti għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. biex bekk mbagħad nidderiġi r-riżorsi tiegħi għal dawn l-anijiet. Dan namluħ huwa kritiku li nkomplu mmexxu l elementi individwali imma li seta' jkollna iktar empati jekk niffukaw lejn l-affarijiet mod aktar strateġiku. U anke nużaw l-ambitu sieħ tas-setat tiegħi għax palma tafu jien minix imħallef ma nistax naqbad ninsisti jew niddiriġi li l-affarijiet iseħħu, l-setat tiegħi huma kollha mandatorji imma għandi setat b'saħħithom ta' investigazzjoni. Ġifiri nista' nara kwalinkwa dokument ikun kemm ikun konfidenzjali, ma jfissirx li ħan nirrilaxxah imma nista' narah biex ninforma l-investigazzjoni. Nista' nikkonvoka l-kwalinkwa uffiċjali biex jitini evidenza jekk irrid. Għal daqstant, lan tiegħi huwa li nagħmel użu sħiħ ta' dawn is-setat biex bekk meta ikun hemm investigazzjoni u mbagħad nagħmel ir-rekomandazzjonijiet tiegħi l-istituzzjoni partikolari tkun tista' tara li dawn huma raġunati ferm u għandhom bażi ta' evidenza. U jekk m'hemmx oġġezzjoni għandhom jiġu aċċettati. Dawn huma tlet kelmiet li kollegi tiegħi fl-uffiċċji ddardru jisimgħu nsemmi l-impatt, rilevanza u l-viżibilità. L-iktar ħaġa importanti hemmhekk hija rilevanza. L-Ombudsman Ewropew ħareġ mit-trattat ta' Maastricht u skonti ingħatajna kariga għolja, dmir importanti li essenzjalment nkunu l-assisa tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. U jiena tassew nixtieq ngħid li l-predeċessuri tiegħi ħadmu għatih biex din issir realtà u jien nixtieq inkompli fuq xogħol tagħhom. Fuq kollox irid nara li x-xogħol li nagħmlu jkun utli u li jappoġġa lill-istituzzjonijiet biex jaħdmu aħjar u li mbagħad jgħin indirettament iċ-ċittadini biex ikollhom konnessjoni aħjar mal-istituzzjonijiet. Tajjeb, fil-qosor naf li dawn l-affarijiet malajr malajr, naf li illum qed nitkellmu dwar ir-rapport annwali, dawn kollha li taraw fuq l-iskrin ġew ippubblikati u tfasslu f'dawn l-aħħar xhur. It-trasparenza ta' TTIP bħalma tafu kien hemm ħafna jdut dwar l-allegat nuqqas ta' trasparenza brabta mal-TTIP li huwa ftejm kummerċali kritiku ħafna lina ċittadini Ewropej u anki għal poplu tal-Istati Uniti u nistgħu ngħidu anki globalment ukoll. U għalhekk il-Kummissjoni naf li għamlet xogħol tajjeb f'tentattiv li l-affarijiet li qed jagħmlu jagħmluh iktar viżibbli għal pubbliku u nessaq numru ta' proposti lill-Kummissjoni biex nara kif jistgħu jitejbu l-affarijiet tagħhom biex ikunu iktar trasparenti u iktar viżibbli. Nixtieq nistaqsi lill pubbliku jgħidli x'jaħseb fuq din it-trasparenza. Biex ngħidlek nixtieq li jiddefinixxu xiridu jgħidu li eżattament xi ħossu li mhuwiex trasparenti u għalfejn għandu jkun trasparenti Ġifiri, mish kwistjoni li rridu naraw kollox bil-fors, imma anka aħna stess rridu nkunu nafu xem nieqes u xem realistikament li jista' jkun viżibbli. Għaliex il-periklu huwa li kulħadd jisma' kull tip ta' e, tnaffir, ħafna biża, xem u xmem ftitib, hemm min qed ikollu aċċess privileġġjat, hemm min mhuwiex. Jiġifieri iktar ma jkunu trasparenti l-Kummissjoni u l-Kunsill tant l-aħjar għal kulħadd. Ma kelli lebda rwol biex nara kif ħajissawar TTIP, imma rwol tiegħi huwa li ikun hemm trasparenza ma' TTIP. Fuq il-whistleblowing, fuq min jikxef informazzjoni, din hija kwistjoni importanti, kien hemm numru ta' każijiet, ovvjament ta' familjari mal-każ ta' Edward Snowden, ta' Julian Assange u każijiet oħrajn li kienu jinvolvu kwistjonijiet ta' kxif ta' informazzjoni, Naħseb li din hija importanti, diffiċli ħafna bħala kwistjoni tindirizza mhix kwistjoni iswed fuq qabbja, imma fiha l-isfumaturi u l-istituzzjonijiet Ewropej huma marbuta li jkollhom il-politika tagħhom ta' whistleblowing fis-seħ għal ħafna raġunijiet. U fosthom biex jiżguraw illi jkun hemm spazju biex dak li jkun ikun jistekxif informazzjoni mod sigur jekk hemm potenzjal ta' mġiba ħażina jew saħansitra korruzzjoni f'dan l-istituzzjonijiet jaħdem fiha u jkollhom l-ispazju biex dan jagħmluh. Qabel ma nidi l-investigazzjoni ta' whistleblowing, qabel ma nidejta din il-possibilità rrit li l-politika tagħna tkun edha sew fis-seħ tkun qed taħdem tajjeb għax inut li noqgħod niddetta l-affarijiet il-ħadd ieħor meta jkollu problemi fl-uffiċċju tiegħi stess. U kelli feedback fuq dan. Fuq gruppi ta' esperta ta' kommissjoni dawn jindirizzaw kif jissawru kif huma bilanċati bejn l-industrija, soċjetà ċivili, eccetera. Nidejt ukoll konsultazzjoni pubblika fuq dan u ksibna iktar minn 50 tweġiba li kienet eċċellenti. Issa tnifluhom. Revolving Doors diġà semmejthom qabel, il-politika ta' koeżjoni drittijiet fondamentali huwa punt ieħor, u għaw nirridu naraw jekk hemmx mekkaniżmu fis-seħ biex niżguraw li meta l-fondi ta' koeżjoni jintefqu fil istati membri id-drittijiet fundamentali jiġu rispettati. Biex intikom eżempju, hemm tħassib pereżempju dwar kif jintefqu l-fondi ta' koeżjoni biex jibnu jew ikabru istituzzjonijiet għal min għandu diżibilità mentali u dan imur kontra l-ispirtu tal-ċarter tal-drittijiet fundamentali min għandu dawn it-tip ta' nies għandhom ikollhom il-possibilità jibqgħu fih dan il-komunità kemm jista' jkun. Mbagħad hemm l-inizjattiva ta' Ewropea ta' ċittadini li CI. Dan ilu magħna għal żmien mhux ħażin, hemm numru ta' dokumenti li waslu fejn kellna dokumenti li kellhom iktar minn miljun firma u issa rridu naraw kif il-Kummissjoni għandha tindirizza b'mod xieraq dawn li CIs u l-ispazju privileġġat li għandu jenata lilu. Da kollox. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie Grazzi ħafna. It's a fantastic work that you are conducting. And... Vera xogħol eccellente li qed tagħmel utli għat ċittadini u anke għat tal-istituzzjonijiet Ewropej. Proset. Għandi xi kellima li talbuni biex jitkellem, jitkellmu xi kollegi l-ewwel Margaret A. Oaken. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, grazie Emily tal-li ġejta hawnhekk u tajtna l-preżentazzjoni tiegħek. Ħaġa zaħira. Eżattament qabel l-elezzjonijiet kellna il-rapport fuq l-aġenda tagħna kważi regolarment wara li nkun irċevejna ir rapport tal-Ombudsman. Nasib dan kien utli fil-passat. Forsi ma kellek segwitu ta' dan imma qabel kellna dibattitu dwar pereżempju possibilità ta' żjara lejn Lampedusa. Inti tħoss li tkun utli jekk tassew din indaħluha fuq l-aġenda għax qatt ma tajna tweġiba r-rapport tiegħek speċifiku fuq Frontex. President, naħseb li jista' jkollna numru ta' mistoqsijiet u mbagħad tidwieġeb kollox daqqa. Qabel ma jibda jaħkimna l-ġuħ. Sur Mangers. Tume. Grazie ħafna, Signora President. Grazie l-Ombudsman tal-li ġiet hawnhekk fil-Kumitat dal-Odu smajt b'attenzjoni r-rapport tiegħek u ħan eżaminaw dak li qed u r-rapport li battenna fid-dettall. Il-grupp tiegħi jemmen li għandu bżonn ikun hemm kooperazzjoni u hemm kooperazzjoni tajba bejn l-Ombudsman u l-Kumitat tagħna. Lan wara kollox huwa illi jkun hemm implementazzjoni ġenwina ta' drittijiet ta' ċittadini tagħna. It-tnejn għandna l-istess rwol, l-istess kompeti, u għalhekk għanna naħdmu flimkien, niġbdu ħabel wieħed. Inkella l-appoġġ politiku li jkun provdut minn għandna għax-xogħol tiegħek ma nkunux nistgħu nibnu fuq u iktar. Naħseb li din importanti. Punti jew l-għanin oħrajn nirressaqlek li nixtieq li tafas aktar fuqhom, Sinjura Ombudsman. L-idea tiegħi ta' konflitta ta' interess li inti semmejt fil-prezentazzjoni tijak u l elmenti li u Missur Draghi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq dan il-punt propju. Il-kwistjoni jekk ta' sara sowl jem sejsa fuq tlet punti. Ir-rwol tal-Kummissjoni u l-Bank Centrali Ewropew bħala membru ta' Trojka jistaw forsi waslu għal possibilità ta' konflitt ta' interess Kien hemm rapport tal-Parlament Ewropew li ġi votat f'Marzu tal-2013 u għadda u l-Kummissjoni Ewropea meta taġixxi bħala membru ta' Trojka tittiġi diretta mill-Eurogroup. Meta tkun qed tindirizza l-kwistjoni ta' self u anke tal-memorandum. dan kollu fl-istess ħin hija wkoll korp li huwa infassal biex jagħmel kontroll fuq l-implementazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u għalhekk il kunflitti ta' interess instabu f'dawn il-każijiet għax ma tistax tirrappreżenta lil min jissellef f'stat membru partikolari u fl-istess ħin tipprova tressa l-interess komunitarju. Fl-istess ħin u għalhekk hija sitwazzjoni iktar meta tħares lejn il-Bank Ċentrali Ewropew membru wkoll ta' Trojka li rrid jagħti konsulenza teknika, imma fl-istess ħin il-Bank Ċentrali Ewropew huwa sellif il ċertu stati membri, per eżempju l-Greċja. Il-Bank Ċentrali Ewropew xtara bonds mill-Greċja għall-ammont ta' 35 miljun euro meta dawn il bonzi tħalsu lura r-rata se tkun ta' 100% ġifier il-Bank Ċentrali Ewropew ikun qed jaqla profitt. Askapitu tal-poplu tal-Greċja miljuni u miljuni ta' euro. Dan għaliex ħalsu biss 60 ċentezmu għal kull euro għal dawn il-bonds. Ġifiri, għammek hemm kas ċar ta' konflitt ta' interess. Dawn it-tip ta' entitajiet ma jistawx ikunu fl-istess ħin selliefa rappresentanti ta' min jissellef u mbagħad iwettaq ir-rwol tagħhom u dmirijiet tagħhom bħala istituzzjoni tal-Unjoni. It-tieni punt li nixtieq irressa huwa dan. Jeħtieġ ikun hemm ħarsin ta' drittijiet fundamentali tan-nies. U hemm ukoll il-kwistjoni tal-memorandum li jigverna l-kondizzjonijiet ta' self f'Greċja. Sirisa partit fil-Greċja talbet informazzjoni għal fatt jekk il-Kummissjoni bħala membru ta' Trojka u xed tindirizza wkoll il-kwistjoni tal-drittijiet fundamentali ta' ċittadini u kif huma affettwati mill-memorandum. Il-Kummissjoni qalet li l-memoranda huma test testi u dawn mandomx għalfej jaħarsu l-drittijiet fundamentali ta' ċittadini, ġifiri hawnhekk hawn elementa ta' attività li twetta l-Kommissjoni li miex soġġetta kompletament skont il-Kommissjoni stess għal kwistjoni tal-protezzjoni tad drittijiet fundamentali ta' ċittadini. Dan huwa punt serju ħafna. U l-punt ta' aħħari tiegħi, Sinjura President, huwa dan. Xi ħaġa li għandna nindirizzaw bħala membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma anke inti ġala darba il-rwol tiegħek huwa li tagħmel kontroll fuq ix-xogħol li iwettqu l-amministrazzjonijiet Ewropej u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Nista' nibatlek id-dokumenti, sinjura, fejn jidħlu fid-dettall fuq dawn l-affarijiet li semmejt, imma forsi xi rapport ta' inizjattiva propja jista' jitfassal minn naħa tiegħek fuq dawn il-punti li tassew għandhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' ċittadini. F'stati membri vari, Ċipru, Greċja, Portugal, Irlanda, eċetera. Grazie ħafna. now we're proceeding to, to our colleague. Tajjeb, naddu issa l-kollega mill-PPS, e, Sur Valenza. Grazzi, Signora President, Signori, dan huwa rapport interessanti ħafna, komplikat ukoll u nixtieq eh, nifoka fuq żewġ kwistjonijiet. In-numru ta' elementi ta' ċittadini fl-ewwel sena l-Ombudsman għala iktar investigazzjonijiet 461 inniżlu għal 350 u għal daqstant intom tistaw tkunu soddisfatti b'dan ir-riżultat. Dawn il-kwistjonijiet ukoll ġew trattati malajr ħafna 22% nagħlqu f'perjodu ta' 3 xhur u 37% minn perjodu ta' 3 sa 12 xahar, ġifieri 59% tal-investigazzjonijiet ġew trattati f'perjodu ta' sena. Naħseb li din hija xaġa effettiva ħafna u nixtieq nifraħlek ta' dan. Nixtieq u nagħmlu xi konklużjonijiet ukoll minn dan kollu. Aspett ieħor il-mod ta' kif nimxu f'każ ta' konflitt ta' interess u il-politika ta' revolving doors naħseb li l-amministrazzjoni Ewropea għandu jkollha l-iktar standards etiċi għolin u jiena grat li inti poġġejt wis attenzjoni ħafna attenzjoni fuqha. Għandi żewġ mistoqsijiet. Tista' tgħidilna iktar dwar il-metodi li użajt biex naqsu n-numru ta' investigazzjonijiet ukoll il-perjodi tal-analiżi ta' dawn id-dossiers Tini mistoqsija rapport huwa dwar proposti rekomandazzjonijiet tal-Ombudsman. mija tal-każijiet l-istituzzjonijiet ma mxewx ma suġġerimenti tagħkom. Tistgħu tgħidulna għaliex u ser ikun hemm xi follow-up biex ikun hemm inqas minn 20% fil-futur ta' non-compliance Grazzi nad il-kelma li sinjura Rivasi un-bat wara ser insaqsi li l-kulħat biex ma dumux, dumu bis minuta u nofs. Mux tajjeb meta xaħat jibda jitkellem u ma jaqafx jitkellem, il-koll rridu nitilqu fin-nofsi hawnhekk, naddu għas-sur rivasa, u mbagħad wara interventi iktar osra kjoġbok. Grazzi, Signor President nilqa lill-ombudsman għaliex qed tagħmel xogħol eċċellenti. Kont kontenta ħafna b'dak li qed dwar revolving doors għaliex aħna ser inkunu qegħdin nagħmlu smieħ tal-kummissarji u naħseb li issa wasal iż-żmien li nassiguraw li l-kummissarji li l-kummissarji ma jkollhomx konflitti ta' interess bil-portfolio li ser ikollhom. Mistoqsija hija din. Għal xiex ser naslu? u kif ser jibda dan kollu. edna li għal ċertu periodu ta' żmien il-kummissarji ma jistax ikunu impjegati f'setturi li fihom kellhom responsabilta bħala fil-kummissjoni, però x'ngħidu għas-sanzjonijiet xejn jiġri pereżempju fil-każ tal-Aġenzija tal-Mediċini jew inkella każijiet fejn persuni kienu qed jaħdmu fl-industrija u kif ser nwafqhom issa milli jidħlu fis-settur f'settur li huwa marbut ma' xogħol li kienu jagħmlu ma' qabel fil-Kummissjoni. U x'niġu x'ngħidu għal dikjarazzjonijiet ta' interess. Aħna konna kritikati minn aġenziji bħal EFSA u membri tal-Kummissjoni Barroso fuq dan il-punt u naħseb rridu noqogħdu iktar attenti hawnhekk. nies li ġaqet jadmu fil-Kummissjoni jew inkella huma nies li jagħtu pariri xjentifiċi. Għandna leġiżlazzjoni fuq uh, sigriti kummerċali. Intom ser tkunu voluti direttament jiena rapporter fuq dan is-suġġett u nixtieq nitlob li intom tamlu smieħ fuq dan, għaliex din il-kwistjoni ta' trasparenza hija importanti ħafna fi kwistjonijiet industrijali. Jiena mort fl-olaf uh, bosta każijiet, nixtieq li inti bħala ombudsman tgħid lil olaf biex jgħidu eżattament dak li qegħdin jagħmlu huma. Għaliex meta jitris ilhom każ, aħna jkollna riżultati tal-investigazzjonijiet imma m'hemm l-ebda trasparenza fir-rigward tal-proċedura kollha. Grazzi, sena dil kelma lil Soledad. Grazzi, Signora President, jena nishtiq eh, nsemmi nejt li Signora Rajli għamlet xogħol kbir ħafna dan kien eżempju tajjeb ħafna ta' effiċenza. Nixtieq nirrikonoxxi xogħol tagħha mod partikolari tal-li fukat fuq problemi vera li ċittadini tagħna kellhom, per eżempju tests kliniċi. Emmek, għamilna xogħol li huwa rilevanti ħafna għal ċittadini tal-Ewropa. L-unika ħaġa li tsejjeb is-sitwazzjoni hija jekk nagħtu aħna profil aħjar lix xogħol tiegħek biex bekk l-uffiċċju tal-Ombudsman isir iktar magħruf. ma jekk joġbok kif intom inti tajjib l-affarijiet permezz tal-portal tal-internet xi ħaġa li qed qajjimna tħassib din il-kumitat għaliex aħna qegħdin nagħmlu l-web tagħna dal-waqt. U kif dan qed jgħin bl-admissibilità tal-petizzjonijiet din l-informazzjoni tkun utli ħafna. Tista' tgħidilna wkoll dwar kwistjonijiet li intom taħsbu li għandna bżonn inkunu nafu dwarhom. Aħna qegħdin ngħixu hawnhekk fi kriżi terribbli fl-Ewropa l-istati membri rispondew modi differenti u uħut kienu qed jitħajru jinterpretaw il leġizlazzjoni Ewropea b'mod li tkun ta' zvantaċ ċittadini tagħhom qed naħseb dwar il-moviment ħieles taċ-ċittadini u b'mod partikolari tal-ħaddiema. Taqbel li l-impatt tal-kriżi u l-mod ta' kif kellha reperkussjonijiet fuq il-ħajja tal-ċittadini f'stati membri differenti ta' min investiga iktar fid-dettall biex naraw jekk id-drittijiet fundamentali inkisrux fl-Unjoni dwar dan il-punt. Għandi issa erba membri oħra fuq il-lista. Nista nagħlaq il-lista wara dan? Tajjeb. Is-Sinjura Valina. Grazzi, Signora President. Nirringrazzja l ombudsman għal rapport speċjali u l-inizjattiva li ħarġet mir rapport speċjal tal-Frontex. Kien hemm elementi li ma kinux f'konformità ma' ċarta ta' drittijiet fundamentali jiena konxi li fil-Parlament ta' qabel ma minnix rapport għaliex konna qed noqorbu l-aħħar ta' żmien ta' dak il-Parlament, allura ma kien hemm ħin. Minħabba l-importanza fuq il-problemi tal-vjolazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali ma' manti kbar, ta' min jikkonsidri nagħmlu rapport fuq din il-kwistjoni wkoll. Naddu l-kelma lis sur Zaki. razzjien Ungeriż mill-Slovakkja fil-verità ċaki hija eh, il-pronunċa tajba. Grazzi ta' xogħol eċċellenti u għall-preżentazzjoni. Jiena ġej minn pajjiż żgħir. Qed nara din il-pjanta il-mappa hawnhekk hija utli ħafna xi ftit sorpriża għaliex minn pajjiżi in-numru ta' każijiet aċċettati huwa 31 u dan huwa sor ta' sorpriża u zero huwa n numru eh, li huma taħt il-proċedura minn 31 każ hemm zero taħt proċedura. Nista' nkun naf nispera di mhijiex diskriminazzjoni għal ċittadini minn pajjiż daqshekk żgħar. Anke jekk tibgħat li bil-miktub tajjeb ah, jekk hija mistoqsija eh, speċifika ħafna tibgħat li bejn illum u għada pereżempju. eżempju. Is-Sinjura Besera, Beatrice, Ekjoġba. Grazzi, President, grazzi, Sinjura O'Reilly, għal-rapport eh, eccellenti juri kem ksib ta' affarijiet f'din l-ħar sena. Grazzi u koll tal-mod eżemplari li l-juri l-approċ tajjeb ħafna li jintiħat f'dawn il-każijiet ġewwa l-Ewropa. Irridu għal daqstant inkomplu naħdmu fuq trasparenza u garanzija ta' indipendenza u nassikuraw li ma jkun hemm l-ebda konflitt ta' interess. Jekk aħna għandin f'uffiċċju pubbliku rridu nagħtu eżempju tajjeb u għaldaqstant dan jippermetti li l-istituzzjonijiet li għamlu follow-up fuq il-menti li saru miċ-ċittadinu jassiguraw li drittijiet tagħhom huma rispettati. Meta tiġi xi ħaġa li mhux suppost ġat, hemmhekk inkun nistgħu naġixxu. Għandi mistoqsija. Inti semmejt il-lista ta' prioritajiet li jena naqbel ħafna maħħa. U nixtieq nistaqsi dwar xi ħaġa li jintu wkoll enfasizzajt. Numru wieħed dwar il-menti li saru fl-Ombudsman fi Spanja hija issa l-proliferazzjoni tal-Ombudsman jew persuni fuq livell lokali u reġjonali. Taħseb li jaf ikun hemm titjib fis-sistema u taħseb li hija xi ħaġa utli forsi jkun aħjar kieku l-istati membri jiffukaw iktar l-isforzi tagħhom fuq istituzzjoni waħda unika. Grazzi. Is-sena għadda, s-sinjura mezzola jogħġbok. President, u grazzi eh, Messinjura O'Reilly tal taxxol kollu li inti għamilt tun din l-aħħar sena biex, eh, biex tiżgura li l-uffiċċju tiegħek eh, dejjem qed isir iżjed u iżjed trasparenti. Kumment wieħed żgħir dwar il-figura li qiegħda fil-paġna 29 tal-rapport tiegħek dwar il-20% ta' nuqqas ta' konformità. Tista' tgħidilna ftit x'inhuma r-raġunijiet għal dawn u jekk x'inhuma l-idea tiegħek biex din ir-rata tonqos fis-sena li ġejja. Thank you all. That concludes my list and now I'm happy to give the floor back to you. Tajjeb, ngħaddi l-kelma lis sinjura O'Reilly. Grazzi għal-mistoqsijiet, ser niprofa nirrispondi għom kolla. Jiddispeċini jekk ma jenix li nirrispondi kollox. Pero l-mistoqsija tiegħi l-uffiċu tiegħi għodija miftuħa li iktar mistoqsijiet iktar tard. Dan kien rapport importanti ħafna l-uffiċju tagħna u każ rari li aħna nġibu rapport tagħna fil-Parlament u jiena dejjem li mhijiex idea tajba li l-Ombudsman jiġi spiss fil-Parlament għaliex ifisser li e, u jfisser li meta jiena niġi l-parlament ikolli bżon l-assistenza. Naħseb li r-rapport tal-Frontex sa ċertu punt intilef isu xiftit maħabba l-elezzjonijiet u kien hemm pis ħafna fuq il-Parlament biex jgħaddi ċertu leġiżlazzjoni għal daqstant jiena grata li rapport issa sejjer fil-plenarja u ser jiġi diskuss din hija xi ħaġa kritika. Hija parti żgħira fi kwistjoni li naħseb li hija ta' ħassib kbira lina l-kol bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhux biss mill-perspettiva ta' drittijiet tal-bniedem. Sur Marjos, grazzi eh, tal-klim sabieħ, grazzi għal kooperazzjoni li rejt, inti rikonoxxajt li eh, għadin fl-istess qasam hawnhekk essenzjalment u naqbel ma' dan jiena kont interessata ħafna rajt ċertu frustrazzjoni li probabilment eh, tirrifletti l-frustrazzjoni tal-ċittadini tiegħek anke fir-rabta ma' trojka xaħġa ħaġa li ċ-Nies qisu bħala nuqqas tar responsabilità jew nuqqas ta' accountability minħabba li e, hemm kwistjonijiet li jinvolvu kemm l-IMF, l-ICB, il-Kummissjoni għal min kienet responsabbli trojka f'dan il-każ. Jiena ġej minn pajjiż fejn għandna trojka il-umana għal dawn l-aħħar snin, jiena konxja minn din il-kwistjoni. meta xi ħadd jiġi fuqi bċertu kwistjoni jiena nara eżattament kif nista' niġi involuta, nara x'inhu ir-rwol tiegħi kemm jista' jkun wiesa il rwol tiegħi. Nara fejn xi ħaġa politika. Il-Parlament Ewropew naf li għandu rapport fuq kwistjoni politika u naraw ukoll kif din din tista' taħdem. Meta n-nies jaraw il kompozizjon ta' trojka kif ħadmet sew naf li kien hemm min induna li kien hemm xi nuqqasijiet xi gaps u ineffiċenzi għaliex ċertu nies kienu qed jaraw li hemm deficit demokratiku fil-mod ta' kif dan kollu kienet jopera u permetta wkoll għal eh, żminijiet eh, perikolużi u stressanti li kienu qegħdin jaħdmu fuqhom ekonomikament. Nitlobkom li jekk eh, tixtiequ konna dialogu bejn nitna naraw fejn jiena nista' inkun utli nuża l-poter tiegħi b'mod utli, però ma nixtiex nagħmel wedit li ma nistax nilħaq u għal daqsant Naprezza din il-differenza eh, li hemm bejnietna intom mill-lat politiku jien minn amministrattiv. Ningrazzjakom għal kommenti ta'kom, jena naqbel li l-Kommissjoni eh, u l-Unjoni l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom l-iktar standards għalin u naf li ħafna minnhom għandhom f'ċertu każijiet uħud mill-istati membri għandhom standards iktar għalin fir-rabta ma' ċertu kwistjonijiet. Fuq il-kwistjoni tal efficienza Din hija kwistjoni sieħa ta' backlogs u dewmien u hija xi ħaġa li kull ombudsman u kumitat tal-petizzjonijiet jitratta. Meta niltaqa' ma' kollegi oħra f'stati membri eżempju dawn huma affarijiet li niddiskutu. Jiena fl-uffiċċju tiegħi fl-Irlanda ftit snin ilu għamilt eh, dan, dan l-eżerċizzju dak li fil-passat kien msejjaħ time and motion study kien hemm persuna li marret tara x-xogħol, rat l-istrutturi, rat il-proċessi, eh, u mbagħad żarmatom reġib bnietom. Naħseb li waħda mill-affarijiet li l-iktar huma komuni għal dawk l-uffiċċji li għandhom li rnexxilhom iżidu l-effiċenza tagħhom u dan jiġi meta tiġi jiġi l-ment u kun essenzjali ħafna li dik il-parti tkun tajba u tassigura li l-menti li jiġu u l-petizzjonijiet li jiġu eh, ikunu fil-fatt admissibbli jekk ħafna rizorsi jitresqu mm, fil-rigbar tal-ewwel parti tal-proċess jiena naħseb li din hija l-iktar ħaġa li tista' tagħmel bidla brabta ma' l-effiċenza. Sinjura Rivazi, fil-rigward ta' revolving doors, kif niprevjenu uffiċjali ta' kif ehm, jihdu jam kolom impjek ġdijt ehm, ġdid u anka fir rigward ta' rabtiet tiegħu ma' xogħol li għamlu qabel fil-passat. Din hija xaġa l esplajna malur l-eżaminazzjoni tal-investigazzjoni tal-revolving doors hemm żewġ affarijiet hawnhekk. Dawlet hemm sanzjonijiet li jistgħu jiġu applikati fil-każ pereżempju ta' uffiċjali jista' jkun hemm tibdiliet li jsiru fil-pensjonijiet tagħhom dan huwa fil-każ tal komissarju wkoll. Naħseb li dan iseħ rarament ma nafx kemm il-darba jiġri u jekk jiġri ma nafx eżatt id-dettalji tal-istorja. Dak li qed nipprova nifoka fuqu fil-rigward tal-lini gwida, suġġerimenti, rekomendazzjonijiet u għali immur lura għal fat li iktar nis jafu x'qed jiġri u anka is-soċjetà ċivili qed tiġi involuta fil-monitoraġġ dan kollu. Naf li l-Kummissjoni m'għandix biżejjed riżorsi u hemm min qed jitlaq u jilmur fis-settur privat. ċertu uffiċjali meta jimxu s-settur privat għandhom sentejn biex jinformaw li l-Kommissjoni għamlu dan jekk huma jkunu jafu li din se tkun xaġa viżibbli pubblikament fil-website u jekk huma jafu li l-Kummissjoni se tiħu id-detel ta' dak li kienu jagħmlu u x'ser jibdew jagħmlu, restrizzjonijiet li ser jkun hemm fuqhom dan jippermetti għal daqstant li lkom bħal nies bħalkom jew soċjetà ċivili biex ikunu jistgħu jagħmlu monitoraġġ janalizzaw u naħseb li dan jista' fil-fatt ukoll ikollu impatt fuq eh, l-atteġġament fl-opinjoni tagħna il-kodiġi ehm, tal-Kommissjoni dawn ed kollha jinsabu hemmhekk hija kwistjoni ta' nforzar hawnhekk u iktar ma jkun hemm nies involuti f'din il-proċess ta' nforzar naħseb li s-sitwazzjoni tissaħħaħ iktar. Dwar trade secrets, m'għandix għal jien hawnhekk fil-politika, ehm, fil-tfassil tal-politika. fil politika fil tfassil tal politika Signora Ruiz, trasparenza fil-clinical trials, Iva, nar it-tnejn, ser ikunem il-ġurnata internazjonali għal dritt li tkun taf u ser naraw infktar eh, ser naraw waqt seminar trasparenza dwar trasparenza f'data klinika u eh, u xenza ser ikun hemm ukoll il-kap tal eh, tal tal-ema tal u jisir ikun hemm espert u magħruf ukoll f'dan il-qasam. Um, Sinjura Valera, il-kwistjoni tal-Frontex għad drittijiet fundamentali waħda mill-affarijiet li jiena qiegħda nagħmel hija li bħala ombudsman qed nara kif ser nagħti nimmassimizza l-potenzjal tal-network Ewropew u għal daqstant jiena qed nara oqsma fejn jiena nista' nagħmel investigazzjoni konġunta ma' ombudsman tal-Istati Membri biex bekk inkun nista' nagħmel il-Parti Ewropea. U flimkien inkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa iktar b'saħħitha u jiena qed nanalizza l-qasam tal-Frontex u l-immigranti u daw l-affarijiet kollha li ħafna pajjiżi ehm, fl-Ewropa għandhom interessi kbar fiha. Is-Surċaki, Iva, is-Slovakkja, 31 kas għal 0 dan ma kienx minħabba li konna din ninjoraw li l-Slovakkja le. Nista nisħol fil-detal fil-kazijiet, naħseb li dawn kienu barra mir-rimet u għal daqsant potenzjalment ma kienem xejn li jista jinfetaħ l-iktar investigazzjoni. Pero nistaw naraw f'kull każ u ninformak iktar. Grazzi għalek, Sinura Vertera, trasparenza, il-konflitt ta' interess, il-proliferazzjoni tal-ombudsman ġewwa Spanja, din hija waħda minn dawk il-kwistjonijiet li meta iktar minn żewġ ombudsman jinġabru niddiskutu iktar ikun hemm bidliet fl-istati membri. Id-Danimarka għandha ombudsman uniku u pajjiżi bħal tiegħi kellhom l-ombudsman għal ħafna żmien u żviluppajna serje ta' eh, ombudsman settorjali, ombudsman għat-tfal, servizzi finanzjari, għal pensjonijiet u xi ħaġa oħra insejt. Imbagħad f'pajjiżi oħra huma għandhom ombudsman reġjonali, jiġifieri huwa f'idejn kull stat membru f'kull pajjiż li jiddeċiedi x'inhu l-aħjar għalih skont il-bżonnijiet u l-preferenzi tagħhom. L-iktar ħaġa importanti però hija li kull pajjiż jażel dak li jaħdem l-iktar għalih u jekk ikun hemm proliferazzjoni tal-ombudsman ġili ikun hemm konfużjoni għaċ-ċittadini ma jkunux jafu fejn iridu jmorru u jaf ikun hemm differenzi fir-rigward tal-kwalità tax-xogħol li jsir minn ombudsman differenti. U għallura naħseb li xikultant tajjeb li jkun fidejn l-amministrazzjoni fi stati membri differenti biex jagħmlu audit tal-uffiċċji tal-ombudsman u jaraw eżattament li ma tiġu mill-quta u jekk jistax ikun hemm organizzazzjoni iktar, iktar razzjonali dejjem jekk situazzjoni taħdem għaċ-ċittadin. Is-Sinjura Mezzola, kjut. Inti tkellimt dwar l-20% rakkomandazzjonijiet li ma ġewx inklużi, jiena naħseb li qed matul il-preżentazzjoni tiegħi li ċifra ta' 80% tiżdiet, 20% tista' tkun għal kull tip ta' raġun ta' raġunijiet ma qablux pereżempju mal-analiżi, ma affarijiet simili. Dak li qed nittama li se nagħmel jiena huwa li Mm, mm, mm. il-mod ta' kif nitrattaw mal-Kummissjoni kun differenti, ġifiri ma jkunx eżattament formali, nibatulna mitra, jibatulna oħra u daqshekk u kulħadd joqgħod iżomm l pożizzjoni tiegħu. Nishti xaġa iktar informali fuq kull livell tal-Kummissjoni biex bekk nkunu nistaw nafu, nsiru nafu iktar il xoxin u naħdmu iktar tajjeb fl-imkien. Din hija xi ħaġa dan il-lat personali jista' jaħdem aħjar. U ftit wara li ġejt maħtura jiena um, tqalt ma' Catherine Day, segretarja ġenerali tal-Kommissjoni, u għamilt grupp ta' ħidma żgħir mal-uffiċjali tiegħi uħut minn taħħa biex inkunu nistgħu nanalizzaw l-iktar oqsma fej kellna diffikultà biex nippruvaw naħdmu lejn dan rrit nkun iktar, rrit nikopera iktar, rrit nkun iktar razzjonali, ma nistax nġija li l-xaħat jgħamil dak li rridom jgħamlu, imma sa' kem l-uffiċu tija ma maqjus bħala indipendenti, imparzjali u razzjonali fil rekomandazzjonijiet li jgħamil, naħseb li emmek ikun tajjeb eh, għalix l-amministrazzjoni u kol tkun tista' tiffaċilita li taċċetta aktar dak li ngħidu għaliex kien trattatu n-nies li d-deċidew li jkun hemm l-ombudsman u aħna jiena u l-kollegi tiegħi qed nippruvaw naħdmu kemm jista' jkun u l-amministrazzjoni trid tappoġġana. Grazzi. Grazzi nixtieq nirringrazzja aktar li indirizzajt kull persuna li saqsew mistoqsija, indirizzajthom bisimhom u rispondejt għall mistoqsija tagħhom mod tajjeb u diffiċli il li tifhem il-messaġġ kollu, però ċertu messagġi bħal impatt, trasparenza, ecc. li huma ta' importanza kbira u li tistgħu jinftehmu tajjeb ħafna. Aħna ħerqana li naħdmu iktar miegħek ma' differenti fiż-ġranet li ġejjin. Grazzi ħafna u grazzi kollegi nerġa' narakom fit-tlieta illum.